nibdow id-dibattitu fuq Malta għandi numru ta' affarijiet ngħidilkom l-ewwel net fuq il-minuti tal-bira u d-dokument adottati dawn huma aċċessibbli, ma nafx għandkom xi kummenti dwarhom jekk le il-minuti jiġu adottati.